una sabiex nirħu bilanċ u sabiex nibatu l-aqwa sinjal possibli l-pjata d-dinja. Senjora Komisarja, cerramos il debate de este punto. Votare. Grazie ħafna, Senjora Damanaki, nivvota fuq dal-punt għada f'nofsinar ukoll. Il-proposta rezoluzzjoni illi ġiet introdotta mis-sur Papastamkos ukoll ħanivvota fuq għada. Nadu sal-punt li jmiss fuq l-agenda, l-aħħar punt fil-fat fuq l-agenda tagħna għal-lejla kienet sessjoni twila mhux ħażin u l-aħħar punt issa u dan il-punt huwa rapport ta' Sur Heusling id-deficit ta' proteini fl-Unjoni Ewropea x'namlu f'dan il-qasam ir-rapporter illi għandu erba' minuti, Sur Heusling għal erba' minuti. Grazie ħafna, Sur President. L-ewel neċ taqt nirringrazzja li shadow Rapporters għaliex appoġġawni ħafna fil-preparazzjoni ta' dan ir-rapport. Xtaqt nitkellem dwar xi żewġ punti fir-rapport tiegħi. U nitkellem fuq punti kontroversjali. 80% tal- L-ekonomija proteini tagħna huma importati u sfortunatament it-tendenza hi li nużaw l-affarijiet b'mod ħażin għaliex qed nittrasferixxu l-affarijiet li l mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea dak xaqsam produzzjoni. l-aġir ta' snin design suppos se jkollu impatt anqas ħażin fuq prodotti ta' proteini u issa fuq issu għandna soja li hija aktar irħisa u s-swi issa b'mod drammatiku ġew affettwati ħażin. Issa għandna soja kultivata fit tlieta fil-mija biss tat territorju Ewropew, kassa Ġermanja huwa 1 fil-mija biss il-produzzjoni ta' proteina intensa f'moment kritiku f'termini ta' riċerka hija speċi e perikolata u rridu ninvestu sabiex nipromovu l-iżvilupp ta' prodotti ta' proteina fl ewropa ġinkella ħajkonna situazzjoni fejn industrija tiġi medda eh, u tfalli u koll u dan ifisser illi aħna dipendenti kompletament fuq l-importazzjoni oramaj. Dan ifisser illi li nħarsu lejn dak li qed namlu fuq kwestjoni ta' organizzazzjoni tal-ħsat, hemm riski voluti wkoll pereżempju. Tkellimna dwar il-ħtieġa illi ikonna organizzazzjoni eh, basika li għamilna fil-passat ħalla impatt negattiv u importanti illi meta nħarsu lejn il-pak niffukaw fuq il-ħtieġa konna jkollna eh, produzzjoni ta' prodotti ta' proteina li xem kontribuzzjoni valida x'natu għal bilanċ intern tal-politika tal-pak permezz ta' dan it-tip ta' prodott. Is-servi sabiex jitaffi it-tibdil fil-klima u għuż li u li anka għal zamma tal-ilma, fl-art, sabiex ikun hemm iktar nitroġeni fil-ħamrija u sabiex niżguraw illi innaqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet li kkawżaw l-effett serra. Daqstant nixtiequ niżguraw illi tassew dawn il-prodotti kollhom parti integrali fil-bidi Ewropea. U importanti wkoll illi naqsu d-dipendenza tagħna fuq l-importazzjoni dan ifisser illi irridu niproduċu prodotti fl-Unjoni Ewropea mingħajr ma nindependu fuq l-importazzjoni palissa nisabu fit-tieni post wara ċina għal dak nixtaqsa importazzjoni ta' proteina għal daqstant għandna kompetitur ukoll dan il-qasam u din hija statistika li tassew tħassibna. Naħseb għal daqstant li hemm numru ta' mistoqsijiet li rridu nistaqsu ħarisna lejn il-kwistjoni ta' konċessjonijiet fuq l-importazzjoni tas soja ħarisna anka lejn il kwissjoni ta' tolleranza zero. U jiena ma naħsibx li dan din dan huwa punt illi għanna ninkludu f'dan ir-rapport għaliex naħseb li jista' jkun punt kontraproduttiv għax fl-aħħar minna ħaret nitkellmu fuq produzzjoni ta' proteina Ewropea, mhux kemm faċilitar ta' importazzjoni, ma jekk irridu nkunu serji, irridu wkoll approċċ serju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 minkejja li sar tant ħina tanna xar kollegi rridu jitkellmu kważi mhux kulħadd qiegħed hawnhekk imma kważi nibdew bis-Sinjura McGuinness għal minuta. Grazzi ħafna sur President. Xtaqt ngħid li rapporter li għamil biċċa xogħol tajba. Il-rapport jisħaq fuq l-alleanza tagħna fuq kwistjoni tagħna x'aqsma prodotti ta' proteina fuq il-kwistjoni ta' ċina u importanti li nħarsu lejn dan minn perspettiva ta' sigurta fl u naf li il-ħin mhux għaddej u probabbilment se naqbes il-ħin allokatarija qed inwissik. Nifhem il sensittività fuq kwistjonijiet ta' GMO dar rapport imma fuq xed jiġri issa din il-kwistjoni ta' prezenza ta' GMOs mhux approvati hija ta' tħassib għal bdiewa fl-Unjoni Ewropew hemm bżonn insibu soluzzjoni. U naħseb mixin soluzzjoni grazzi għal żviluppi riċenti. Paragrafu 12 fuq eh, proteina proċessata huwa importanti ħafna meta ġara darba napplikaw regoli marbuta ma dal-punt, imma għobet mill-problemi fl-Unjoni Ewropea fej projbi xejna ċertu proteina li ġemmi l-animali minħabba raġunijiet validi anka l-kwistjoni ta' nosaqsu ma saħta l-animal u bnedmin u għanna nuqqas nilqa dar rapport u nasib illi jisħaq fuq mill-problemi prinċipali l-Europa fil-provvista ta' alf għall-animali. Grazzi. Grazzi ħafna u grazzi għal-ġenerozita tijak. is sorta Tarabella, għal-minuta. President, l għonet netina u koll nishtiq il-rapporter nir-ingrazzja anki jek jina dizappuntat mill-axar versjoni ta' dan il-rapport u għalek jina astjenejt fil-kumitat fil-vot. Il-rapport ma baqax fidili ġifiri mħabba tolleranza anki il-fat li id-deficit ta' dan il-proteini u ma rridniex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 Jiena u kol nixxie l-Blair House Agreement nejt um, li mumiex tajbina unek kif qed nżommu magħhom għax huma jikkontraddixxu il-protokoll il ta' Kyoto u l tibdi fil-klima. Għalhekk fil-ġejjini għandna bżonn amministrazzjoni aħjar anki sabiex l-agrikoltura nkunu nista' ta' ċertu ċikli. Grazzi. is Ferreira. Obrigado, Presidente. Grazie, President. Il-deficit ta' proteina fl-Unjoni Ewropea minn eh, sat tal-oil seed u eżempju ieħor ta' kif għanna nuqqas ta' ugwaljanza minħabba il-bidja estensiva tagħna dan iħalli report kussjonijiet għal dak nuxtaqsam garanzija tal-ikel u juri wkoll bċertu tħassib il-vulnerabilità tal-bdiba tagħna qudiem volatilità fil-prezzijiet. Għandna jkollna inċentivi biex nipproduċu l-proteina, nejnu l-produzzjoni lokali, u għandu jkun hemm fejżaw tal-importazzjoni, hemm bżonn niżguraw illi jkonna eh, ċikli differenti fil-ħsat u din il-problema m'għandix tkun pretest għal problemi akbar n-nix inċedu il-prinċipji ta' prekawzjoni u tolleranza zero fuq importazzjoni. Grazzi. L-interpreti fil-fat ma tantx jistgħu ilaħqu miegħek. Eh, ġrejt wis fl-aħħar intervent u kien diffiċli segwi. kis sinjura Dodds. Thank you, uh, Mr. President, and uh, I want to thank the rapporteur for the report. Grazie il-rapporteur għal-rapport. Prezzi jiddem jolew fl alfu u anka proibizjoni minn pajzi oħrajn juru kemm l-Unjoni Ewropea hija esposta brabta mal-provvista tal-arf tal-ikel. Il-provvista ta' proteina hija importanti ħafna s-settur tal-annimali u anka profitabilità u bdiewa fil-kostituenza tiegħi jinsabu f'diffikultà kbira, speċjalment fis-settur tal-żieqes fil-preżent. tal fil preżent minn fuq il-rezervi ta' rapporteri na nemmen li l-Ewropa għandha tiċċaqlaq lejn soluzzjoni brabta mal-prinċipju ta' tolleranza zero. Kont qed nitkellem il-ġimgħa li għaddiet ma' membri tal-konsistenza tiegħi illi huma importaturi ta' alf u ma kienu qed jgħidu illi movimenti eh, reċenti kienu ta' livell politiku biss, ta' natura politika biss, ma joffru soluzzjoni dejjem, ma bżon insibu kol soluzzjoni għal prinċipju ta' toleranza zero. Grazie ħafna. Is-sur Dantan. Merci, Grazie ħafna, President. Jina u kol bħala shadow rapporteur u kol nishtiq nirringrazzja rapporteur għal verament ħdimna tajjeb fuq dan is-suġġett. Dan id-dossier kien wieħed strateġiku fi żmienna Diġa tkellimna fuq iċ-Ċina fl-2010, iċ-Ċiniżi xtraw 49% tas-soja kollha eh, fuq li kien hemm fis-suq mbagħad fil-din is-sena qed naraw li l-istess klijenti jixtru 57% għalhekk qed nitkellmu fuq l-indipendenza tal-Ewropa fuq eh, medda qasira ta' żmien. Immaġinaw meta meta jkunniex għal ċertu żmien, per eżempju, l-ġimgħa sħiħa ma jkunx inkunu eh, ma jkunx hemm eh, l-importazzjoni tas-soja. Il-grupp tiegħi diġà għamel rapport dwar il- il-president il jala il-mikrofonu tal-kellim. Ġas, grazzjas. il sorta bajdi, grazzi ħafna. bħala membru responsabbli fuq kwestjoni mill-Grupp Soċjalist anka fissem il-Kolmatat tal-Ambjent xat nifraħ li Sur Hoisling u nirringrazzja għal kooperazzjoni eċċellenti dan huwa rapport validu ħafna qed nitkellmu dwar il-fatt li għandna deficit ta' proteina fl-Unjoni Ewropea u dan huwa periklu reali għal eh, l-bidja tal-annimali fl-Unjoni Ewropea. Palissa mhux qed naraw soluzzjoni, kundizzjoni ta' klima mhix tant tajbin, U sistema ta' poċ tal-pak mhux qed nagħtu inċentivi għal eh, tkabbir ta' prodotti ta' proteina u xtaqtu kol nitkellem u nġbet l-attenzjoni ta' Sinjor Damanjaki għal fatt li huwa essenzjali l-Kummissjoni Ewropea li taġixxi immedjatament sabiex tindirizza kwistjoni ta' proteina li ġejja mill-annimali u l-mod kif dawn jistaw jintużaw minn annimali li ma jixtarrux, qed nitkellmu fuq tiġiġ u annimali simili hemm bżonn eh, li ma jkunx hemm iktar proibizzjoni fuq annimali li ehm, ma jirawx. Grazzi ħafna, Isur Serjeski. Il-pak tal-Unjoni Ewropea waslet għal sitwazzjoni fejn proteina u produzzjoni ta' prodotti ta' proteina mhux wasal għal profitt. Madana kollu, L-esperjenza tallimna li għanna nirrevedu l-politika tagħna fil-preżent fis-suq Ewropew għanna li s-soja qed tiġi importata kompletament mill-Brażil, mill-Arġentina, mill-Istati Uniti. Is-soja li hija modifikata ġenetikament u eh, eh, li hija rħisa ħafna. U kol hemm problema ta' ċessibilità tal-GMOs fis-suq Ewropew Aħna maħniġ konsistenti, għax minna ħat niddiskutu il-proibizjoni fuq produzzjoni ta' GMOs fl-Unjoni u minna l-oħra soja modifikat ġenetikament qed tiġi importata minn pajjiżi terzi. Għal dan stant smawa u wkoll. Grazzi ħafna. Nikkonkludu tad dibattitu kontribuzzjoni mis sinira Vestlund. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi wkoll ir rapporter għal app għal rapport abbozzat b'mod eċċellenti. Kien rapport ħafna iktar validu minn rapporti oħrajn, qed nitkellmu fuq GMOs, tkellimna dwar proibizzjoni totali u f'dan ir-rapport eh, dal-punt mhuwiex f'postu għaliex man mhux punt għandu x'jaqsam ma' dan ir-rapport. Hemm punti pożittivi għal dik x'jaqsam klima, kikonna konna aktar Eh, prodotti ta' proteina fl-Ewropa, Minna l-oħra għanna punti pendenti illi mumiex solvuti mir-rapport għanna problema ta' konsum tal-laħam. Konsum tal-laħam li qed jiżdied. Iktar kemm konsmaw laħam, iktar namlu dannu għall-ambjent u iktar namlu dannu għas-settur. X'namlu fuq il-kwistjoni għaliex naħseb din hija l-ikbar problema u problema li rridu nindirizzaw għal-ġejjin u anka għal-preżent. Grazzi, Signora Vestlund. Niskuża ruħi, insejt l sur Sean Kelly. U se jkonkludi dibattitu. L-għanet nishtiq nir-ingrazzja l-sur Hausling għal-rapport tijaw u fil-fat u skandlu dan għalix mhux se jkun hemm tnaqqis ta' proteina fl-Unjoni Ewropea. U nħsanna meta rajna li għanna dipendenti għal tifxasan proteina b-80% fuq l-importazzjoni. Kif jista' jiġri da fl-Unjoni Ewropea? Kif qed naraw problemi kbar fil-ħsatu anka fuq uh, it-tobja ta' ċertu annimali. U hemm żewġ punti importanti fil-rapport l ewwel il-ċikli differenti fil-ħsad ħaġa faċli ħafna sabiex tajda ma diffiċli li l-bdewa jibdlu l-mod kif jaħdmu. U kol il-miri fil-pak rridu nimodifikaw il-miri sabiex innaqsu dipendenza fuq l-importazzjoni. Grazie ħafna, Sur Kelly. Bekk konkludejna il-kontribuzzjoniet membrit mill-Parlament Ewropew, il-Sinjura Kommissarju biex talaq id-dibattitu. Sinjura Damanaki. Reliable and sustainable protein supply is essential. Provvista hija essenzjali għal settur fl-Unjoni Ewropea. Daċan nistgħu ringrazzja lill rapporteri Sir Housing u l-membri tal-Kumitat għall-Agrikoltura sabiex tal-fatt li rġaw poġġa l-punt l aġenda Il-rapport huwa kontribuzzjoni valida diskussjoni fil-riforma fil-PAK għas-sena 2020. Kif naf il-Kummissjoni Ewropea għandha l-intenzjoni tressaq proposti legali fil-ħarifa. Xtaqt nisħa illi produzzjoni domestika ta' proteina żdiedet fil-fatt Bizzida ta' byproduct dak su produzzjoni ta' biofuels, il-produzzjoni ta' etanol u prodotti simili u kol zdidu b'mod konsistenti u issa jirrappreżentaw newax level oli ħafna meta mqabla ma' ħames snin ilu għandhom staqsan produzzjoni appoċċa l-bdiewa billi nużaw ċikli differenti ta' sat hija waħda mill-idejat prinċipali fil-rapport tiegħek. Kif nafu, l-użu ta' ċikli differenti waħda mill-kwistjonijiet li għandhom qed nikkonsidraw taħt ħlas dirett ukoll nilqa l-fatt li tridu s-saxħu sostenibilità tal-bidja tagħna nara opportunitajiet ġodda sabiex nis nesploraw sinerġiji pal per eżempju approċċ iktar integrat. Madana kollu, kol greening biex najdu hekk ta' ħasijiet diretti m'għandhomx perikolaw il-decoupling ta' poġġ dirett mill-rekwizit illi jkun hemm ta' protospeċifiku speċifiku dan huwa ċentrali għassu suq eh, politika tassu illi nkisbet minn riformi fil-passat li tnisħaq li ħafna stati membri fil-prezent jużaw il-possibilita illi jużaw coupling għal miri ambientalista sabiex jappoġġaw ħsat li għandu xasam għal proteina xtaqt nisa li zida fil-produzzjoni ta' soja beans fl-Unjoni Ewropea probabilment jimplika tnaqis fil-produzzjoni ta' ċereali għaliex disponibilità ta' art hija limitata. Finalment xtaqt insemmi żewġ oqsma oħra fejn politika tal-Unjoni Ewropea tista' tagħmel differenza. Riċerka u żvilupp u politika ta' żvilupp rurali. Iż-żewġ pilastri jistgħu jaqdu rwol sabiex nisru ta' aħjar ir-riżorsi tagħna ta' proteina jistgħu jgħinuna permezz ta' taħriġ utli għal dak sam użu ottimali tal-prodotti. jistgħu wkoll jgħinu sabiex niżviluppaw varjetajiet ġodda ta' pjanti bħala konklużjoni Kommissjoni tilqa l-idea tiegħek fid-dawl ta' prepara preparament tal riformi proposti ma dan kollu jankunu ċari l-użu ta' ċikli differenti jew inċentivi permezz ta' riċerka u politika ta' żvilupp rurali jistgħu jgħinu. Iva, ovvjament jistgħu jgħinu ma dan kollu l-Unjoni Ewropea ħad tibqa' dipendenti fuq l-importazzjoni u l-importazzjoni ta' proteina. Grazzi ħafna, Senjura Kommissarju. Bekk konkludejna d-dibattitu tagħna u għadha f'nofsinhar inkunu qed nivvotaw fuq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni fuq dal-punt fuq l-aġenda. Kollegi, niltaqgħu għada it-tlieta